li permettew għal iktar edukazzjoni bl-espansjoni wkoll ta' l-Unjoni. Aħna irnexxinna nħarsu lejn dak li talimna mill-passat u naraw kif dak meta dak li jkun jaħdem flimkien jasal ir-riżultat aħjar. Jien għandi żewġ kummenti ma naħsibx li dan huwa fond eh, li madux rilevanti, anzi huwa modern ħafna u l-biljuni ta' euro illi se jkunu disponibbli għal eh, proġetti mm, bej reġuni differenti jippermettu li proġetti ikbar bej blitu reġuni differenti jkunu involuti fihom iktar nies Patri di printing, printing pereżempju dawn huma teknoloġiji ġodda Għalhekk għandna din eh, l-inizjattiva ġida minnaħa tal kommissjoni Naħseb li din il-kooperazzjoni territorjali hija importanti ħafna mhijiex politika antika anzi imma politika li tħares il qudiem Grazzi. Id-diskors eh, wieħed tajjeb, però eh, għaddilek il-ħin. Issa l-SNDs ismi Bresso. Grazie Presidente per la terza volta. Anch'io come molti di quelli che sono in Mela, għattilet darba Jiena u koll ġej minn frontiera, ġejja minn frontiera, reġjum fuq il-frontiera, u għalek l-interreċ kien strument tajjeb ħafna għalina l-kooperazzjoni bej territorji differenti. Naħseb illi eh, dan huwa wieħed mill-istrumenti li fihom naraw valur miżjud huwa storja ta' suċċess għal L-Interreg eh, rajna dan il-moviment ta' prosperità u permezz ta' dawn il-proġetti aħna rajna ħafna titjib fil-ħajja reali taċ ċittadin. Grazzi eh, għal dawn l-istrumenti u strumenti oħrajn bħal pereżempju dak fuq il-kooperazzjoni territorjali permettew li aħna namlu iktar titib. Naħseb li aħna nistgħu nkunu gburin b'dak li rnexxina niksbu sa issa u nittama illi dan jista' jiggarantixxi iktar minn 11 biljun euro fil-mandat li jmiss sabiex aħna nkunu nistgħu ntejbu nkomplu naħdmu fuq il-proposti tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna. Issa, għall-alde. Is-Sur Van Miltenburg. Grazzi ħafna, President. Il-kooperazzjoni transkonfinali hija waħda mill-iktar proġetti viżibbli tal-Unjoni Ewropea. Il-programm Interreg ilu jaħdem tajjeb għal dawn l-aħħar xar snin u jippermetti li dak li jkun jaqsam il-frontiera sabiex ikun jista' jaħdem u jipparteċipa f'infrastrutturi differenti. Jiena mm, toġobni mm, il-ħaġa illi aħna nixtiequ li jkollna 11 biljun dedikati fuq din il-kooperazzjoni transkonfinali. Din hija xi ħaġa neċessarja. Dan l-investiment interreġjonali irrid jifoka wkoll fl-istituzzjonijiet akademiċi ġan ifisser ukoll illi li aħna nistgħu naqdu flimkien ir rizorsi tagħna fuq livell Ewropew sabiex ikonna servizzi prodotti ġodda fis-suq. Eh, dan huwa appoġġ finanzjarju illi Jiena ta' però importanti li bl-istess mod aħna ninvestu għal valur miżjud Ewropew għaliex hekk aħna eh, ninvestu fuq livell Ewropew mela l-Ewropa tkun tista' tikkompeti fuq il eh, fid-dinja globali mal-Istati Uniti maċ-Ċina eh, kif ikun hemm kooperazzjoni u koeżjoni aħjar fl-Ewropa jkollna iktar impigi Eh, u iktar tkabbir fuq livell Ewropew għalhekk tajjeb ħafna illi aħna nkunu nistgħu nibdew dawn in-negozjati flimkien mal-Kunsill fuq dan ir-regolament il-ġdid. Huwa importanti illi il-programm Interreg ġodda jkun jistgħu jibdew mis-sena 2022 sabiex neliminaw il-frontieri fl-Ewropa. Grazzi. Grazzi mhux qed nara il-Surrope U allura ħanaddi l kelma lis sur Zeller. Grazzi, Kommissjoni. Jiena qed nuħu pjaċiri li hawn dan id-dibattitu fuq dan ir-rapport għaliex huwa tajjeb li ħajkonna dan id-dibattitu anke jekk kważi saru nofs il-lejl. Oriġinarjament dan kien se jkun taħt forma ta' preżentazzjoni għall plenarja però mm, ma naħsibx li hemm qasam ta' politika Ewropea illi jorbot tajjeb daqshekk mal-integrazzjoni milli din il-kooperazzjoni Interreg. Il-frontieri tagħna saru Ah, Tneħew, però xorta għandna sistemi amministrativi u legali fil-istati membri li ma jagħmluha diffiċli eh, li jkun hemm ċerta attivitajiet fuq il-frontieri. Speċjalment f'dawn ir-reġjuni li huma vulnerabbli jew inkella żvantaġġati. L-interreg hija soluzzjoni. Iktar appoġġ għal kooperazzjoni transkonfinali u biex nagħmlu dan irridu niggarantixxu l-kooperazzjoni fil-futur ma irridu niżguraw li ma jitnaqqas li finanzjar anzi li mill-inqas jinżamm dak li għandna bħalma rajna matul dawn l-aħħar snin il-kooperazzjoni fuq il-frontieri mhijiex biss fl-Unjoni Ewropea, però tista' anka tintrabat mal-politika tal-iżviluppu tal-viċinat. Ir-rapporter tejjeb il-proposta tal-Kummissjoni u naħseb illi r rapporter ħaqqu illi jirċievi vot ta' maġġoranza. Grazzi. Skużani Imma eh, din hija kwistjoni importanti ħafna. Grazzi. Naqbel. Jiena però rrid niżgura li kuħat jirrispetta l-ħin tiegħu. Grazzi ħafna Sur Hetman, grazzi onorevoli membri. Il-kooperazzjoni Interreg mm, fuq il-frontieri taqqat eh, l-Ewropej flimkien naħseb li din hija l-essenza tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk eh, kuntent illi l il valur tagħha qiegħed jiġi konfermat permezz ta' regolament individwali li ħanifutaw fuqu. jissuġġerixxi simplifikazzjoni inqas pejjeż inqas piżijiet għall-benefiċjarji u monitoraġġ iżjed eh, sempliċi dan ifisser li l-benefiċċji tal-interreg ikunu anki iżjed viżibbli il-kooperazzjoni transkonfinali fl-aħħar u l-importanza tagħha ġiet riflessa fil-baġit Fl-aħħar nittama li l-programm tal-Interreg jista' jintuża bisħieħ fil-potenzjal tiegħu. U nappoġġa l threshold ta' 85% għal kofinanzjar jiena imħasseb bħal relatur fil-kwad ta' tibdil mill-inplas 3 għal 2 dan jista' jkun ħażin għax il-finanzi se jintilfu għax m'hemmx biżżejjed ħin biex jużaw il-fondi disponibbli naħseb illi ħallejtlek ftit sekondi hemm eh, President u naqbel mal-kliem intelligenti tas surza la' fju eh, ftit momenti ilu. Iva, Iva veru ħallejtna ftit eh, sekondi u naqbel fil-gwad ta' Sur issa l vice President tal-Parlament. Grazie ħafna President. Għalla volja dawn iż-żminijiet hemm ħafna retorika u hemm ħafna egoizmu. Il-fatt u l-loġika li qed nittratta huwa l-benessri taċ-ċittadin u l-kooperazzjoni hija <clears throat> eh, dak li jiġri pempju bej Spanja u Portugal mill-1989 eh, kollaborazzjoni bej l-amministrazzjonijiet tippermetta li l-kwalità tal-ħajja f'postijiet bħal Galizja, għal Algarve u Kastija Lejon. Dawn huwa ssir bil-programm Interrag li jneħħi kompletament il-linja ta' frontiera u huwa ta' benefiċċju għat-tnejn. Dana juri kemm huwa importanti li wieħed jiġġestjona fej kunem eh, frontieri komuni, specialment meta l-fondi eh, jistaw forsi jitnaqsu fil- Eh, għafas plurianwali. Il-politika ta' koezjoni għandha tiġi mħarsa u tiġi eh, tittejjeb għax tittejjeb il-ħajja tan-nies eh, bl-użu tal-interreg. F'kontast fej hemm ħafna populizmu qed jabanzaw hemm bżonn li wieħed jgħin il-finanzjar li jgħinu fil-bini ta' skejjel, sptarijiet u traħad aħna għanna eh, nappoġġaw il-konvivenzja u l-ġestjoni effiċenti b'servizzi pubbliċi li huma adekwati għaċ-ċittadini tagħna. Għandna natu Azjet Ewropa, aħjar Ewropa. Grazzi. Meta formu e Grazzi ħafna, sa' naddu għal kaċ Jiena naħseb li dawk biss li ma tkellmux fil-kaċċers ta' qabel jista' jitkellmu. Issa l-onorevoli Il-kelim li jmiss il-kooperazzjoni Ewropej hija importanti fil-politika ta' koeżjoni hija essenzjali għall iżvilupp tar reġunijiet u għalhekk l-inizjattivi tal-gruppi tal territorju Ewropej, kooperazzjoni fit territorju Ewropej raw riżultati tal-aġeb hawnhekk um, l-istati membri għandhom jagħtu iżjed kompetenzi lil dawn il-gruppi fejn fejn jinkoraġixxuhom biex ikunu jistgħu jmexxu l-investimenti il fatt li l-dawnet qed jaħdmu fuq interessi komuni iwassal għal għan partikolari ġifieri l-formulazzjoni tal-għanijiet fejn jappoġġaw l-interessi ta' dawn il-loqsma xi sindki tar Rumanija qed jippruvaw jiġġestjonaw il-fondi Ewropej u jinaqsu il-pis amministrattiv. wypowiedzi pani posłanka D'Amato. L-aħħar kelliem Sinjura D'Amato. Grazzi President. Aħna sodisfatti ħafna f'mixol li sar il-proposta oriġinali tal-Kummissjoni kienet fiha diversi punti kritikati. Dana ġew emendati u negozjati aħna ġajna l-importanza issa lil xi punti f'dan ir-rapport aħna wasalna l-kwota tal-riżorsi għal 11 biljun kważi u anki għandna l-livell tal-kofinanzjament ta' 80% u anki r-rati tal-prefinanzjamenti u tajna b'hekk il-likwidità għall proġetti fit-territorju nistieden kollegi kollha speċjalment dawk interessati biex inbidlu r-regoli assurdi tal-gvernanza ekonomika attwali biex jivvotaw favur dawk emendi li ġew ppreżentati minnha għall eh, kalkulu tad-deficit u fuq dawn l votazzjoni fuq l-2021 ta' 27 naraw min hu favur eh, dan kollu fl-Ewropa u min le. Bardzo dziękuję za taki wielki reżim czasowy. Grazie ħafna tal-li zamejt mal-ħin, komissarju, għatik il-kelma. Grazzi President tal-Parlamentu, speċjalment ir relatur jiena smajt bir il dan ir-dibattitu u nixtieq nassigurakom li fisem il-Kummissjoni il-kooperazzjoni territorjali tal-Unjoni Ewropea tibqa' komponenti element importanti tal-politika tal tal-politika tagħna ta' koeżjoni. Il-Kummissjoni ħadet nota tal-opinjoni tal-Parlament eh, waqt din id diskussjoni u nirringrazzjakom għall appoġġ fil ta' promozzjoni tal-investimenti interreġjonali innovattivi. Il-Kummissjoni fiduċjuża li bażi tal-esperjenza li kellna se jkun hemm kien hemm eh, se jkun hemm domanda għal dawn ir-riżorsi ħafna xogħol sar mod tajjeb u jridu jkollna qafas effiċjenti u aħna fiduċjużi li l-Parlament se jappoġġjana f'dan. Grazzi għal xogħol li għamiltu jiena fiduċjuża li taħt il-Presidenza tar-Rumanija il-Kunsill se javvanza anki iżjed proposta tal-Interreg għall-adozzjoni tagħha fl-2019 u anki fi żmien fil-ħin biżżejjed għal round li jmiss tal-programmazzjoni. Tafu kemm huwa importanti dak kollu grazzi ħafna talli għattu sa dan il-ħin u nawguralkom il-lejla it-tajba. Grazzi President. Grazzi Kommissarju talli qiegħed qiegħed hawnhekk u li bqajt sal-aħħar tad-dibattitu l-aħħar kelma lill-relatur Sur Aramont. Grazzi ħafna President. Jiena għandi l-onur illi nitkellem għall aħħar l-aħħar żewġ minuti fis-sessjoni tal-lum. Nixtieq nirringrazzja lill kollegi kollha li parteċipaw f'dan id-dibattitu u nirringrazzja x-shadows ukoll illi waqt in-negozjati u l-laqat max-shadows kienu attivi ħafna u żguraw illi ħriġna b'test tant pożittiv. Nixtieq nirringrazzja anki l-Kummissjoni illi tant appoġġ għall proċess u nixtieq norbod dak kollu ma' talba biex nimmotivaw il-Presidenza tar-Rumanija biex tbiddel l-approċċ ġenerali tagħha biex nibdew bit-trialogu u niżguraw, nippruvaw niżguraw li dan it-test jiġi negozjat kemm jista' jkun qabel ma jkollna l-Parlament il-ġdid. Naħseb li lan għandu jkun li t-test ikun lest għal periodu ġdid ta' finanzjar biex kulħadd ikollu test u dan jippermettihom iħejju ruħhom biex ikunu jista' jimplementaw il-programmi lokalment u bekk nirringrazzjakom għall kooperazzjoni eh, fejn kellna suċċess u nittama li nkunu nistgħu nkomplu naħdmu f'dan il-mod fuq l-interreġ. Grazzi ħafna lill relatur Dibattitu huwa malu il-votazzjoni sesseħ għada, il-laqalim sesseħ għada. Għadna l erba 16 ta' jannar mill-8 sa' nofsija u mill-3 sa' nofsi lejl. Tlieta ta' war nofsinhar sal-nofs il-lejl. Il-minuti ġew pubblikati u jinsabu fuq il-website tal-Parlament Ewropew. Qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju għal darb'oħra u anke l-membri għal